U ħanibdow bil-Repubblika l-RCA, Repubblika Ċentru Afrikana. Grazzi, ħafna. Anki jekk hemm ħafna sforzi mill komunità Internazzjonali, is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru Afrikana għada drammatika u del kull ma tmur tmur għall missjoni tal-Unjoni Ewropea kella xogħol siwi ħafna, il-Kumitat tal-Kumitat sede wkoll jaqblu l-fatt li x-xogħol li sar kien qasir wisq. Il-mod ta' kif ħadem il-Minusk, Minuska, il il-missjoni tal-ġnus ma'uda u kol ma setaw komplu il-xol taħħom jena napprezza li sekretarju ġenerali tal-ġnus ma'uda ħa interes partikolari imma il-komunità internazjonali titkompli taħdem biex tejn eh, dan il-pajis għaxin kella se ħafna iktar radikalizzazzjoni. Louis Michel. President, Kummissarju, il-twaqif mill-ġliet ta' l-April tal-din is-sena u anki ġara il-Bangui bil-dimobilizzazzjoni jista' jagħti il-każ li l-affarijiet sejrin jagħtina l-implikazzjoni li l-affarijiet sejrin għal aħjar nirringrazzjaw Franza u nitlob li pajjiżi oħra jagħtu iktar solidarjetà Jiena nixtieq ukoll nifra il-Sinjura Samba Panza u l-Awtorità Transizjoni għax dawn verament qed jgħinu fil-proċess fit-tlieta ta' Ġunju ta' din is-sena adottaw ukoll il-Kunsill Nazzjonali il-proġett tal-Kostituzzjoni l-ġdida il-messaġġ tiegħi huwa li bil-fors irridu naraw li jkun hemm elezzjoni ġenerali trasparenti u ħilsa qabel l ta' tas-sena. ġifiri, li l-aġenda li waqqafna tiġi rispettata. Grazzi. Is-Sur Korawa. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentrafrikana jista' jkun li terġa' tmur fi gwerra ċivili u ma jkunx hemm kontroll. Situazzjoni oħra fl-Afrika, pajjiż li għandu ħafna riżorsi li huwa għandu ħafna potenzjal li jikber imma il-problema tibqa imħabba kolonizzazzjoni ta' dik uffiċjali ta' Franz. Franza spiċċat imma bdiet dik ta' natura ekonomika, speċjalment għal suq tal- jagħmel. U jekk qed naraw illum dan l-esportazzjoni tal-linjam qed jiġi determinat mill-ribelli. Grazzi. Is-Sur Panzeri. Grazzi ħafna President dan l-aħħar li rajna iktar violenza bejn il-komunitajiet differenti ta' reliġjoni differenti f'dan il-pajjiż tinkwetana ħafna. Situazzjoni qed deteriora, ġifieri kriżi oħra li qed jiffeċċja mill-2012 dan il-pajjiż. F'din ir-Repubblika Ċentrifika rajna li saru atti ta' violenza, krimini ta' gwerra, krimini kontra reati kontra l-umanità u kwale hemm bżonn intervenu b'mod ċar, hemm bżonn pereżempju li jkollna sistema ġudizzjarja li taħdem biex ikun hemm ukoll inkjesti li jsiru meta jkun hemm reati ta' dan it-tip u naħsbu li huwa importanti li l-Unjoni Ewropea u Repubblika Afrikana jużaw l-istrumenti, l-miżuri kollha li jeżistu biex nejnu il-gvern ta' dan il-pajjiż biex jeleb l-istat ta' kriżi u jidħol fażi iktar inklusiva hemm bżonn naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Is-sur kelam. Grazzi ħafna, President. Et naraw li hemm konflitti ġodda f'dan il-pajjiż, sitwazzjoni li kull dejjem tinbidel, volatili. Jiena imħasseb imħabba il-ġliet tal-fazzjonijiet differenti. Eh, rajna li kienem u kol knejjes li ġew motija nar kienem attentat li jiġi maqtul mexxej ewlieni nisrani. Kif se naraw li l-violenza tieqaf u li l-pajjiż jerġa' lura fit ta' demokrazija u l-istat ta' dritt, jiena naħseb li naraw li ma jkunx hemm oppożizzjoni bejn il-Musulmani u l-Insara. Per eżempju, komunità bella komunixa hija konsidrata bħala eh, nisranija imma mhux minnu dan. Hemm bżonn iktar għajnuna internazzjonali u li jisiru l-elezzjonijiet kif suppost. Grazzi ħafna. Damna Sarġi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Sargentini għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Il-konflitt fil-Repubblika Afrikana huwa flimkien mal-gwerer fi Sirja u Sudan u wieħed mill-ikbar eh, kriżi umanitarja fid-dinja imma l-kriżi fil-CAR isa tintesa minn ħafna nies Ir-ribelli fil-CAR huma responsabbli għal eżekuzzjonijiet ser u stupri. Żewġ miljun persuna, kważi nofs il-popolazzjoni, għandhom bżonn għajnuna urġenti iżda l-organizzazzjonijiet tal-għajnuna bħal Red Cross ma jistawx jgħinu n-nies fil-kapitali. Il-pazjenti jiġu obbligati li jimxu sal-isptar. Il-biraħ kien hemm soldat ta' ġus maquda li nqatel fiġli dam mir-ribelli. Ir-ribelli ħalsu għal armi tagħhom permezz ta' kummerċ illegali fil-linjam u id-djamanti. Il-traffikanti ta' dawn id-djamanti jissa xaktarx eh, qed jistaħbu u la darba il-kummerċ uffiċjali fid-djamanti jiġi eh, autorizzat qed nipretendu li ħanerġgħu naraw dawn id-djamanti tad-dem eh, li jerġgħu joħorġu fuq is-suq u dan jiffinanzja lir-ribelli kumpaniji Ewropej jixtru il-linjam eh, tropikali u id-djamanti minn dawn ir-ribelli u ġisma u reċentement għamlet investigazzjoni dwar dan u identifikat il-kumpaniji xi kumpaniji Belġan li qed jixtru dawn il-proġetti jekk ma nwaqfux eh, dak li qed nagħmlu inkella dan il-konflitt qatt ma ħajsbiċċa. Grazzi, Signora Verġiasa. Excusez-moi. Skużani. Tat il-kellima, dan il-pajis ta' Repubblika Ċentru Afrikana għandu għoddima l-ar kriżi umanitarja mill-esistenza tagħha. Eh, miljoni ta' persuni mill uta nofs il-popolazzjoni l-iktar it-tfal għandhom bżonn ta' għajnuna eh, għandhom bżonn l-ikel u ma nix nitkellmu biss ta' ġdida kontra l komunitajiet imma s-sikurtu, nuqqas ta' sikurta ikomplu minħabba ribelli, minħabba il sfuttament tal-minieri ta' diamantu di bil-kompliċità tal-multinazzjonali internazzjonali u għalek għanna bżon naddu rizoluzzjoni politika mux militari għal dan konflitt, ċifiri naħdmu fuq ir-raġuni għal din il-krizi, il-ġida kontra l-korruzzjoni. il krizi il ġida kontra l korruzzjoni u għalhekk għal dawk li huma irrejati min-naħa tal-forzi Franċiżi u dak tal u dar neċessarja għax dawn l-atti ma nistgħux intollerawhom. U għalhekk ma nistan wataw din risoluzzjoni għax huma jifirħu għax kien hemm xi azzjonijiet imma aħna naspu li kien hemm falliment u għalhekk għandna bżonn ta' lezzjonijiet kundizzjonijiet tajbin. Domnul Venta, un minut. Grazie, għafna sal-onorevoli Venta għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju. Il-Repubblika Ċentru Afrikana hija waħda mill-ifqar eh, pajjiżi tad-dinja li bħalma qalu l-kollegi qed tiffaċċa kriżi umanitarja li hija eh, l-ikbar waħda l-iffiċat minn meta kisbet l-indipendenza fl-1960. Issa dwar il-konflitt bejn n-ninsara tan-nofsinhar u l-Musulmani tal-Tramuntana aktar minn nofs il-popolazzjoni da bżonn lajnuna umanitarja. 20% tal-popolazzjoni huma rifugġati u persuni li huma imċaqal internament. L-Unjoni Ewropea żiedet l-appoġġ tal-CAR mhux biss permezz tal-għajnuna umanitarja iżda wkoll permezz ta' proġetti ta' żvilupp u l-ħolqien tal-impjiegi jew inkella l-integrazzjoni E, ekonomika tan-nisa iżda nixtieq nappella għat tisħiħ tal-messaġġ politiku fiż-żona, pereżempju li insawru il-paċi kif ukoll li jkun hemm aktar sigurtà u rispett tad drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna President Kummissarju. Il-Parlament Ewrop għadin naraw illi Eh, aħna t-naraw dawn l-azzjonijiet ta' erda u ta' tib dan il-pajis, jina kont parti minn din il-delegazzjoni li marra dan il-pajis u ħriġna bċerti proposti u azzjonijiet jibqaw attwali, sur komissarju, imma għajsanna bżon naċlu norganizzaw elezzjoniet leġislativi għal din it-tranzizjoni politika. E, Il-President eh, laqas biss dak li għaleti eh, mux qed kompli u għala sant għanna bżon naġru nħaffu l-pass, għanna bżon natu il-prioritajiet għal din l-azzjoni ta' dezarmament tal-ministri stess u għalek nifqu b'din il-violenza u nuqqas ta' stabilta għanna bżon u l-pass għal futur jina nisiden l-istat membri li għadhom mamlu xie pa' xie Dan il-fond be kulli għandu miljoni ta' uh, euro destinati l iżvilupp dan il-pajis. Mux bizzet pero u għanna bżon, komissarju, illi inti tkun proattiv biex hekk l-istati membri kollha jerfgħu responsabilità tagħhom. Un minut. Gracias, Presidente L-Onorevoli Serra Rodriguez, grazzi, ħana nafu li l-abbuż tal-rizorsi naturali u għal-kawza tal-faqar u fil-Afrika u fil-kas ta' CAR nafu l-interess tal-kumpaniji eh, multinazzjonali fil-linjam eh, u fil-diamanti eh, u li qegħdin jipparteċipaw xi motiv ieħor fil-gruppi li huma responsabbli għall eżukazzjonijiet l-istupri u l-isparizzjonijiet sforzati. Jina nix naf, sa fej ħadd ippermettu li jibqgħu eh, jabbużaw minn dawn ir rizorsi Sa meta? U meta anzi ħajjal u jiqfu minn dawn il-politika ta' intervent eh, u politiki li jgħinu l-interessi tal-multinazzjonali fl-ħar mill-ħar qed insaqsi x'ħajamlu biex jipprevenu li kunem il-kummerċ eh, ta' dawn id-djamanti li qed jiġu maħżuna waqt il-konflitt. Grazzi ħafna għaddu għal kaċ li għaj. Mela hemm erba' kollegi li jixtiequ jitkellmu. L-Onorevoli Franzulika l-ewwel wieħed. Grazzi, Sur President. Is-sitwazzjoni fil-CAR bejn il-komunitajiet reliġjużi differenti eh, hija e, ta' tħassib għaliex 50 eh, persuna nqatlu mijiet ġew inċaqalqa minn settembru biss dan. Hemm bżonn li inkomplu naħdmu favur il-paċi, hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jiġbdu l-pajjiż lura mix-xifer u jassiguraw ħarsien aħjar ta' ċittadini, jassiguraw li jitneħew l-armi minn milizja u jekk l-għajnuna ma, ma taħdimx sew mhux ħatejnhom minn dawn in-nies. Il-gvern ta' CIR għandhom jindirizzaw il-kawzi ewlenin ta' dawn il-problemi bħal faqar, in-inugaljanzi, u jisaxħu l-istrutturi tal-gvern jiġildu il-faqar b'dan il-mod. U għabis jekk inkur naħdmu bla poċ tal-komunità internazzjonali jista' jkun hemm eh, aktar fiduċa fil-komunitajiet. Grazie ħafna sal-Onorevoli Marjas għal-minuta. Sur President, CAR huwa pajis sinjur għandhom id-diamanti, għandhom eh, linja mibes, iżda bħalissa qegħdin jiffiċċaw kriżi umanitarja lar wahda waħda minn meta kħadu l-indipendenza fl-1960. u l-4.5 miljon popolazzjoni kollha kemm mi għandhom qegħdin jiffaċċaw problemi u nofshom dawn huma tfal ġbed tistgħu timmaġinaw eh, x'inhi l-problemi. Iva vera jista' jkun hemm konflitti, partikolarment dawk reliġjużi. Imma il-bażi tagħhom huma hija l-ġlieda r-riżorsi u fl-istess ħin ħafna kumpaniji ta' djamanti huma marbuta direttament mal-milixxas armati li huma responsabbli għall-imwiet, stupri, eċetera. Għalhekk il-komunità internazzjonali trid tagħmel xi ħaġa immedjatament. L-Unjoni Ewropea trid taġixxi b'mod aktar deċiżiv sabiex ikun hemm il-paċi fiż-żona. U ovvjament id-djamanti u l-komplementa rizorsi għandhom jintużaw għal benefiċċju tal-poplu. Grazzi ħafna Sassur Jakov ċeċar minuta. Is-CAR huwa pajjiż f'snin eh, riċenti għadda minn proċessi differenti rikonċiljazzjoni, normalizzazzjoni ta' situazzjoni u anka il-problemi eh, ċari li qed tiffaċċa bħalissa. Il-missjonijiet tal-żamma tal-paċi qed jiġu attakkati kellna s f'dawn l-ħarġimat. U hemm mistoqsija dwar jekk l-elezzjonijiet Eh, u xħajsolvu l-problema. Ovvjament huma demokratiċi l-elezzjonijiet u jekk kulħadd iżomma regoli l-elezzjonijiet forsi jistgħu jsolvu l-problema jew nkella jwaslu eh, għal soluzzjoni. Iżda l-fatt huwa li l-interessi moħbija meta nitkellmu fuq risorsi kbar naturali fil-CAR, speċjalment il-linjam u id-djamanti hemmhekk hemm problema kbira, mistoqsija kbira dwar jekk l-elezzjonijiet u mhux ħajsolvu l-problema jew inkella u xħajkun l-involviment tagħna kontinu f'dan il-pajjiż. L-Onorevoli Castaldo issa. Għal minuta. Grazzi. Aħna qed nitkellmu dwar pajjiż fejn fl-2014 kien hemm e, tfal limitu kuljum. U eh, ħafna tfal ġew arwolati fil-milizzi differenti. Dan il-pajjiż għadda minn instabilità u gwerer ċivili kbar, anka minħabba l-instabilità eh, reliġjuża. Iżda wkoll minħabba neokolonizzazzjoni nsejħu hekk eh, ġdida fejn nuqqas ta' mezzi ta' trasport eh, ċar fejn ħafna drabi il-midruba ma jistawx jittieħdu l-isptar u memx bizziet ilma għax-xorb Il-kollega Korraw semma il-linjam l-intervent tal-multinazzjonali Ewropej, forsi nistaw nestendu anka il diamanti li sfortunatament ma ġewx inklużi fil-proġett fil-dossier ta' Conflict Minerals. Hemm bżonn dannaw bisħieħ dawn il-vjolenzi tal-militari u tal- mm, u hemm bżonn li jkun hemm disarmament U jekk ma nwaqfux il-multinazzjonali mhux ħanħorġu minn il-kriża umanitarja. Grazzi. l il-Kummissarju issa. Dear colleagues. Kollegi. Aħna nilqaw l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni tal-Parlament fuq eh, dan il- it-tfaqih ta' violenza ġdid fir repubblika Afrikana, L-Unjoni Ewropea tikkundanna bl-ikbar mod il-violenza riċenti palma palma kienem fl-istqarrija ta' rappresentanta Olja fil-20 ta' settembru. Dawk li jinsabu wara dawn l-azzjonijiet kemm ġewwa kif ukoll barra mill-pajjiż hemm bżonn li jkunu responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom. ħadima umanitarji għal darbohra ġew immirati u mhux qed jiġu permessi li jagħmlu x-xogħol tagħhom. Aħna nixtiequ nsejħu wkoll għar rispett tal-liġi umanitarja internazzjonali. Jena nixtieq nesprimi s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea mal-vittmi ta' dawn l-aħħar ġranet il-maġġoranza kbira ta' ċittadini tal-Repubblika Ċentroafrikana jistħu ilhom u jitolbu tmiem tal-konflitt u ta' dan il-qsim bejn il-komunitajiet għal prospettivi tal-paċi għal dan il-pajjiż. U dan fi żmien meta il-pajjiż qed jasal fit tlej tmiem ta' tranzizzjoni l-avvenimenti simili li il-rekonċiljazzjoni, sigurtà, dawn għadhom rritu jkunu prioritajiet tagħna fix-xhur li ġejjin. Nixtieq intenni li l-appoġġ kbir tal-Unjoni Ewropea għall awtoritajiet tranzizzjonali b'mod partikolari nixtieq nifraħ il-kap ta' stat ta' tranzizzjoni, Catherine Sabapanx. Memx alternativa għal proċess ta' tranzizjoni, il-proċess elettorali rrit ikompli. Kollox irid isir sabiex ikonna livell ta' inklusività, trasparenza u kredibilità li twassal għal riżultat li huwa aċċettat minn kulħadd. Gvern ta' leġittimu ta' wara tranzizjoni li ħajjiġi appoġġat minn maġġoranza ta' ċittadini hemm bżonn li dan imur jitfit mal-sforzi imġedda għal eh, ristorazzjoni tal kozjoni soċjali. Is-sigurtà hija priorità oħra mhux biss fid-dawl tal-elezzjonijiet, il-Repubblika Ċentru Afrikana għada paj post perikolus ħafna, mandux ikun tolleranza għal kwalunkwe parti li tirrifjuta li żomm ma, ma tneħija tal-armi u e, l-waqfin mill-ostilitajiet. L-Unjoni Ewropea tixtieq tfakkar li ma jista' jkun hemm lebda rekonċiljazzjoni jekk ma jkunx hemm ġustizzja. Weja ma ninsewx ukoll tal-kriżi umanitarja li għada qed isseħ li qed taffettu aktar minn nofs il-popolazzjoni. L-Unjoni Ewropea se tkompli tagħti għajnuna umanitarja lil dawk li għandhom bżonna u minn barra dan qed tibni ċertu pontijiet bejn l-għajnuna umanitarja u azzjoni ta' żvilupp aktar fuq meda twila ta' żmien Dan huwa eh, l-inizjattiva tal-Trust Fund Begu li sissa it-trasferiet 108 miljun euro. L-Unjoni Ewropea għada impenjata bisħieħ fl-imkien mal-imsieħba fil-post sabiex nejnu l-nies ta' CAR fil-qasam umanitarju. Biex nala, il-CAR it insab f'punt eh, kruċali fl-istorja tagħha tista' eh, tagħti eżempju ta' rkupru stabilizzazzjoni din għandha bżonn rieda tajba iżda b'mod partikolari determinazzjoni naħa tal-mexxejja minn minn bangwi u fil-komunità internazzjonali għalhekk huwa importanti li inżommu si jarfu l-agenda internazzjonali f'dan il-momentant kritiku fil-proċess ta' tranzizjoni. Id-dibattitu urġenti tal-lum huwa kontribuzzjoni konkreta sabiex ma nipermettux li is-CAR issir kriżi minn sija għal darboħra, grazzi. Komissar. Grazzi ħafna sur komissarju. Kena seba mozzjonijiet risoluzzjoni li ġvenjum. id-dibattitu għamalu